Eh, buenos días, colegas. Abrimos la sesión. Dabba tajba kollegi, se niftu sessjoni ta' dal-ħodu l-ewwel punt fuq l-aġenda hija stqarrija minn tal-Kummissjoni dwar ir-rispett tal-mekkaniżmi nazzjonali ta' fissar tas-salarji u tal-pensjonijiet. Għanna manna lill-Kummissarju ħan u jiena nixtieq nadilu l-kelma nixtieq nagħtih merħba, ovvjament, Inti dejjem il hawnhekk fil-Parlament Ewropew tista' titkellem biex tgħidilna x'inhi l-istqarrija tal-Kummissjoni jogħġbok. Grazzi, President, Onorevoli Membri, grazzi ta' din l-opportunità li tajtuni illi nitkellem dwar xi nuqqas taftaji marbut mal-programm tal-Irlanda. Il-mistoqsija tal-SND li waslet tal-din l-istqarrija għajmet tassi fost il-membri li ċertu kondizjonijiet ta' politika ta' ekonomija li hemm fil-Memorandum of Understanding tal-Programm ta' Ġustament tal-Irlanda huma f'konflitt legali ma' artiklu 153 paragrafu 5 ta' trattat. Dan il-paragrafu jeskludi l-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet fil-qasam tas salarju taħt artikolu 153, iġifieri fil-qasam tal-politika soċjali. Iżda il-programm ta' ġustament ekonomiku għall-Irlanda mhuwiex programm ta' politika soċjali u mhuwiex adottat taħt artikolu 153. Dan huwa programm ta' assistenza finanzjarja illi huwa mwaqqaf flimkien mal-Gvern Irlandiż biex ikun hemm fiduċja domestika u esterna u għalhekk jimla il-vojt f'dak li għandu x'jaqsam il-kriżi fiskali u finanzjarja u għalek dan għandu l-bazi tiegħu f'artiklu 1-2-2, paragrafu 2 ta' trattat li jippermetti biex ikun hemm assistenza finanzjarja tal-Unjoni jekk stat membru ikun meddet serjament bi problemi gravi minħabba ċirkostanzi li huwa m'għandux kontroll fuqhom. Rwol tal-EMU huwa li jispeċifika l-kundizzjonijiet politiċi ekonomiċi li huma servu bħala benchmark biex jevalwaw il-prestazzjoni tal-Irlanda. L-istati membri għandhom ownership sħiħa ta' din, ta' dawn il-kondizjonijiet tal-politika u l-implementazzjoni tagħhom dawn il-kondizjonijiet huma ta' impenn għall-istati membru. U il-kompitu huwa tal-istat, din mhijiex azzjoni tal-Unjoni Ewropea ħafna mill-kondizjonijiet bħal pereżempju eżempju tnaqqis tal-salarji minimi diġa kienu inklużi fil-Pjan Nazzjonali tal-Kupru tal-Irlanda li ġi publikat fl-24 ta' Novembru 2010 qabel ma beda il-programm. Lan tal-kondizjonijiet li huma marbuta mal-politika ta' suq tax-xogħol huwa li jinħolqu postijiet tax-xogħol u jiġi evitat li jkun hemm qatt fuq medda twila ta' żmien fl-Irlanda fost il-gruppi l-aktar vulnerabbli it-naqis tal-salarju minimu huwa parti minn din il dan il-pakkett ta' miżuri u rridu naraw miġbur flimkien mal-politika attiva u l-isforzi biex nimmodernizzaw is-sistema ta' benefiċċju. Meta nevalwaw it-naqis tal-salarju minimu fl-Unjoni Ewropea, pereżempju fiż-żona euro jattini l-iktar għolja, irridu naraw illi kien hemm aġġustamenti sinifikanti tal-salarju minimu fl-ekonomija. Dan sar fil-Landa u kien ta' 3% fl-2008 u kien hemm żieda wkoll ta' 0.3% fl-2009. Ħafna mill-aġġustamenti tas suq tax-xogħol waslu għal telf ta' postijiet ta' xogħol. Infatti dan li tnaqqis raġar kupra l istatus quo ta' qabel l-ewwel ta' jannar 2007, jiġifieri qabel dik il-kriżi. Il-kondizjoniet l-oħra li hemm fil-mistoqsija huma reviżjoni indipendenti tal-collective bargaining settorjali. Il-lan ta' reviżjoni hija li tiġi diskussa il-ġustizzja u l-effiċjenza tal-kondizzjonijiet tal-postijiet tax-xogħol kemm għall-impjegati u kemm għal min jimpjega fis-setturi kollha. Jiena nixtieq ninsisti illi l-Irlanda għandha tradizzjoni twila ta' konsultazzjoni tal-politika soċjali u l-ekonomija u patti ta' suċċess bejn il-gvern u l-imsieħba soċjali mit-tmeninijiet u dawn ġew rikonoxxuti bħala fatturi ewlenin fis-suċċess tal-ekonomija irlandiża. Ir-reviżjoni hija opportunità għall imsieħba soċjali biex huma jsemmaw leħinhom u jsawru l-politika tagħhom u din it-tabbira ġiet mill-qwa. Jiena fiduċjuż illi reviżjoni ser jagħmel għall gvern Irlandiż b'tali mod illi tirrikonoxxi l-importanza ta' dialogu soċjali u jiġu involuti kollha l-imsieħba kollha soċjali u tiġi mħarsa il-liġi komunitarja fl-aħħar net il-kondizzjoni tal-memorandum of understanding dwar l-riformi strutturali mhumiex biss dwar is-suq tax-xogħol huma fihom ukoll miżuri importanti biex jinfetħu il-product markets bħal pereżempju s-setturi li huma regolati wis. Dawn ir-riformi jista' jkollhom effett importanti fuq il-prezzijiet tal-konsumatur u produttività illi jappoġġaw il-seta tal-xiri tal-poplu. Grazzi tassew. Grazzi kummissarju. Se nibdew bil-lista tal-kellima mill-gruppi politiċi l ewwel net fissem il-PPE. Għanna l-Onorevoli Mitchell, illi għandu żewġ minuti. Grazzi President, grazzi Kummissarju. Il-bira, gvern ġdid, ħal poter fl-Irlanda, dan huwa parti mill-grupp PPE u l-SND f'din il-Kamra. Waħda mill-kwistjonijiet fuq l-aġenda ta' dan il-gvern ser ikun ir-negozjar mill-ġdid tal-programm tal-IMF tal-appoċ għall-Irlanda. Palissa, ħafna Irlandiżi wis jibżaw illi l-kondizjonijiet illi qabel dwarhom il-gvern preċedenti fil-programm tal-IMF u l-Unjoni Ewropea huma limitati wis u, -u jitfaw il-pis fuq iċ-ċittadini illi ilhom iġorru dan il-pis għal iżbalji tal-gvernijiet. Aħna rridu naraw illi il-gvern il-ġdid qabel illi jarġa jkun hemm reviżjoni ta' tnaqqis fil-salarju minimu. Iżda aħna nafu illi l landa diġà ddiet minn din it-triq fit-tmeninijiet ħafna mill-kundizzjonijiet diffiċli kif fassalhom il-programm tal-Unjoni Ewropea u l-IMF huma meħtieġa jekk aħna rridu illi jkun hemm irkupru ta' finanzi tajbin pubbliċi. Irridu nippermettu li jkun hemm it-tkabbir. Jiena nilqa l post tal-Kummissjoni għal tnaqqis fil-rata tal-imax kif għal komissarju Ren u dan għandu jisir ma lajkem jista' jkun ħeġġeġ il kummissjoni biex dan tagħmlu mill-aktar fis possibbli. Il-Kummissarju saħaq illi l-miżuri kollha jiġu konsidrati skont l-effett tagħhom u skont il-kompetitività u tkabbir fil-konfront tal-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi jien dan naċċettaħ aħna ma nistgħux nibqgħu nerfaw dan il-pis illi ġejna mistoqsija li nerfaw f'daqqa l-Irlandiżi zammew ma responsabiltajiet tagħhom. Infatti huma refgħu responsabiltajiet tal-oħrajn ukoll għaliex aħna ma natajniex alternattiva dawk li huma għamlu m'għamluhx biss għall-Irlanda imma għamluh għall-Ewropa u żona Ewrop mod partikolari. Aħna ma rridux illi jkun hemm xi ħaġa illi taqtanna qalbna fl-aħħar net. Ek joġobkom, aħna ser naqdu dmirna imma tistennewx li l landizi illi iżommu pis illi mhumiex kapaċi jerfawh. U għalhekk nixtieq nistaqsi il kummissarju biex iżomm f'moħħu dawn il-kummenti fil-jiem li ġejjin. Grazzi, Onorevoli Mitchell. Issa, fisem l-essendi. Għanna l-Onorevoli Hughes għal-minuta u nofs. Grazzi ta' sew, President. Dan il-memorandum iwassal għal tnaqqis fis salarju minimum fl-Irlanda u reviżjoni kif smajna ta' sistema tal-ftehimiet kollettivi illi jiproteġu il-vulnerabli. Jena ma naħsibx li dawn jistgħu jiġu ġustifikati għaliex trattat jeħtieġ biex il-Kummissjoni tippromovi dialogu soċjali mhux tikkomprometti artiklu 152 iwassal għal taris tal-imsieħba soċjali u mhux interferenza u artikolu 153 jeskludi l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-Komissjoni ma tistax toqgħod tażel il-ġerarkija tal-artikli f'dan ir-rigward. Il-memorandum jinsisti fuq it-tnaqqis fil-welfare soċjali, is-servizzi pubbliċi u tnaqqis fis-settur pubbliku, l-impjiegi u l-pensjonijiet tas-settur pubbliku. Kif nistgħu niġġustifikaw dawn id-domandi fir-rabta ma' trattat illi jgħid li l-Unjoni Ewropea trid tneħħi id-diżugwaljanza tippromovi livell li ta' impjiegi tigarantixxi protezzjoni soċjali xierqa u tiġielet kontra l-esklużjoni soċjali. L-unika tweġib onesta hija illi dawn l-affarijiet ma nistawx nirkonċiljawhom. Il-problema hija illi dawn l-affarijiet issa minħabba servi ta' tkabbir annwali saru ir-regola ġenerali. In-nies ser jirrifjutaw l-idea illi l-Ewropa għandha pjan ta' austerità biss u ma mhux ħajjotteleraw dawn l-applikazzjonijiet illi qed jippruvaw jiksbu wis għal politika soċjali pagi inqas, protezzjoni soċjali inqas, standard soċjali inqas u tnaqqis ta' servizzi pubbliċi kif ukoll l-età għolja tal-irtirar jekk aħna irridu naqtaw din is-sensazzjoni kontra l-Ewropa jaqbel illi nwafqu dan dawn l-affarijiet illi mhumiex jagħmlu sens. Grazzi Sur Hughes, issa fissem il-kollegi liberali għanna l-onorevoli Harkin għal żewġ minuti. Grazzi tassew Sur President, Kummissarju. Inti qed tgħidilna il-Memorandum of Understanding ġin fassal taħt artiklu 152 parti 2. Xiġri meta wieħed mill-artikli ta' trattat ikun f'kontradizzjoni kontradizzjoni diretta ma' artikli oħra ta' trattat kif għal Stephen Hughes. Aħna kif se niddeċidu dwar il-ġerarkija dan jinsab f'kontradizzjoni ma' artiklu 153. U f'kontradizzjoni wkoll ma' artikolu 10 klawżola soċjali jiena kotajta kemm il-darba f'din il-Kamra meta tkellimt dwar il-pakket ta' l Irlandiż meta nimplementaw u natu tefsira tal-politika tagħha l-Unjoni Ewropea trid tqis rekwiżiti biex tiżgura li kunem hemm promozzjoni tal livell li ta' impjiegi l-ġlieda kontra l-eskużjoni soċjali. U xi ngħidu dwar artikolu 28 fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem, ta' Drittijiet Fundamentali fejn id-drittijiet fejn il-ħaddiem għandhom id-dritt li jonnegozjaw f'tejmiet kollettivi u l-azzjoni kollettiva tittiġu meħuda konsiderazzjoni biex il-ħaddiema jkollhom dritt għall-istrajk ħafna ħaddiema fl-Irlanda jinsabu f'din il-pożizzjoni bħalissa. Kif se nitrattaw il-kontradizzjoni bejn artikli differenti f'dan it-trattat? Mistoqsija oħra, Kummissarju. Inti qed tgħid il-Memorandum of Understanding kien ir-responsabilità totali tal-Gvern Irlandiż u l-Kummissjoni eh, Ewropea qabdet u qablet. Ejjew ngħidu illi inti għandek dan il-poter kollu hawnhekk u tettajdinna li għandek, għalix ma kienx hemm sforz illi jitnaqsu il-bank bonuses, għalix ma kienx hemm sforz illi dawk li għandhom l-ola salarji u kol jgħatu sem tagħhom. Għalix ma tnaqqas xejn mill-salarju minimu dan qed iwassal għal sensazzjoni kontra l-Ewropa. Iċ-ċittadini qegħdin jaraw x'qed jiġri, iċ-ċittadini qegħdin jaraw kif qed jaħdem il-Kummissarju f'dan il-proċess kollu u dak li qed jaraw huwa illi dawk li għandhom is-salarju minimu dawk li għandhom il-ftajmiet kollettivi illi qegħdin jintlaqtu l-arb dawn il-pjanijiet ta' serjetà. L-aħħar mistoqsija tiegħi min jiddeċiedi l-Qorti tal-Ġustizzja, min jiddeċiedi meta artikli ta' trattat ikunu f'kunflitt ma' xulxin u meta l-Kummissjoni ta' ġixxib tal immot illi iddaħħal dawn l-artikli f'kunflitt ma' xulxin. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Harkin. Issa fisem il-ħodor għal żewġ minuti u nofs l-Onorevoli Cornelison. Jiena nifhem din il-ħtieġa tal-Kummissjoni biex tindirizza l-kriżi ekonomika u livelli għolja ta' dejn li huma ta' teddida għall-istabilità tal-żona euro. Jiena nifhem il kondizjonijiet jiġu imposti fuq pajjiżi li jridu jużaw il mekanizmu ta' stabilità finanzjarja Ewropea. Iżda jina jidil li l-Kommissjoni qed tkun xi ftit selettiva fil-miżuri u l kondizjonijiet illi hija taħseb li huma tajbin minnaħa waħda jidher kull miżura hija legali f'rigward tal-konsolidazzjoni fiskali billi jitnaq titnaqqas jitnaqqas l-infiq. Hekk kif l-Irlanda tuża l-pakett ta' salvataġġ il-livelli ta' pensjonijiet u salarji minimi kienu dawk li l-ewwel ġew aġġustati. Anke jekk dawn mhumiex kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni Ewropea. Minna l-oħra il-Kummissjoni qed tinħeba wara nuqqas ta' kompetenza tal-Unjoni u tħalli din il-taxxa fuq il-korporazzjonijiet baxxa u ma tmissiex. Dan jista' jdaħħal idħul pubbliku fl-Irlanda b'mod sostantiv li neħħu naqsu l-infiq mhuwiex l-unika mod kif aħna nistgħu niksbu budget bilanċat. Jiena nifhem li hemm bżonn ta' miżuri eċċezzjonali f'din il-kriżi, iżda għaliex il-Kummissjoni għandha daqshekk kaġla biex tirranġa is-salarji minimi u tolqot il-ħaddiema li għalaw l-inqas Mbagħad irdu noqogħdu nistennew u naraw x'inhuma l-miżuri li jridu jħallsu s-setturi tal-settur tal-banek. Jiena nħoss li l-Kummissjoni qed interpreta l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea minn mod wieħed, minn perspettiva waħda, minn naħa tal-lemin ikolli ngħid, dan l-approċċ wassal għal xettiċiżmu Ewropew. Jidher li fi żminijiet ta' kriżi biss l-Unjoni Ewropea taġixxi b'saħħitha fil-qasam tal-impjiegi u l-politika soċjali u dan tagħmlu billi timponi tnaqqis. L-Unjoni Ewropea tista' tikseb biss fiduċja jekk il-Kummissjoni turi l-istess tip ta' determinazzjoni biex twaqaf standards soċjali minimi u garanziji soċjali għat naqis kbar li qed jiġu imposti fuq il-popli. Aħna irridu iva gvernanza ekonomika, iżda irridu gvernanza ibbilanċata li jkun hemm sostenibilità fiskali u garanziji soċjali wkoll. Jekk dan ma jsirx, il-vulnerabbli ser jħallsu ares għal taħwida illi huma mhumiex responsabbli għaliha. Grazzi. Grazzi Onorevli Cornelison. Issa fisem il gungl għal minuta u nofs l-Onorevoli Handel. President, Signori. Dawn il-miżuri għandhom ilan illi jiżguraw li l-istati membri kunu jistaw iħallsu djun tagħhom, iżda ovvjament mhumiex in-nies illi kawżaw din il-problema. Issa l-Komissarju qed jindaħal fil-politika nazzjonali tas-salarju din hija ħaġa assurda. Iġelek tibki meta wieħed jitratta dan l-argument. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Il-politika tas-salarji mhijiex kompitu tal-Unjoni Ewropea u din il-politika tal-Kummissjoni għalhekk hija f'kontradizzjoni mal-idea tal-Unjoni Ewropea. Dan qatt ma kien proġett li jwassal social dumping u pressjoni kbira fuq is-salarji. Aħna rridu naqsu l-inflessibilità tal-temiet tas-salarji. Is-salarji du jirriflettu l kundizzjonijiet tas-suq dawn in-nies huma omja u ma jafux fuq ix qed jitkellmu, m'għandhomx idea dwar kif din is-sistema ta' negozjar kollettiv taħdem. Huma jridu l-awtonomija. Irridu li kisru, skużawni, l-awtonomija tal-imsieħba soċjali li kienet tan diffiċli li nġibuha fuq in-naħa tagħna. Huma jridu jwafqu dialogu soċjali dan il-Parlament qed jappella għal politika awtonoma ta' negozjar kollettiv, dialogu soċjali u jrid illi titwaqqaf darba l dejjem din dan l-iżarmar tas sistema ta' sigurtà soċjali. Aħna rridu niġġieldu dan il, din il-politika ta' salarju li qed tiġi kastigata. Issa fisem li FD għal minuta u nofs l Revoli Clark. Grazzi President. Dan imur li l mill-Irlanda. Xarilu, jina fakkart il-din il-kamra illi l-pensjonijiet kienu kompetenza esklusiva tal-Istat membru u għal darboħra hawnhekk qed nużaw l-istess lingwa ta' koordinazzjoni u ta' mekkaniżmi illi jistabilixxu l-irtirar. Issa qegħdin naraw li dan huwa marbut matħul u dan huwa tentattiv li narmonizzaw is-salarji nittama li le għaliex trattat ukoll jgħid illi s-salarji huma kompetenza esklusiva tal-Istati membri. Ja ħaġa tajba illi ngħidu li tkun hemm salarju indas, iżda il-ħaddiema li jmorru minn postijiet tal-oħra fl-Unjoni Ewropea jridu jirċivu l-istess paga, per eżempju, il-klima fil-ċirku tal-Artiku eh, jaħtiġ iktar flejjes mill-pajjiżi Mediterrani. Jekk aħna natuhom l-istess flejjes, ser kunem min ser jifdallu aktar flus imwarba. Ovvjament ma jistax ikun undaqs l-intenzjoni tal-Komissjoni li tistabilixxi pjanijiet biex tgħin l istati membri lejn politika minima ta', lejn politika ta' salarju minima u twaqif ta' mekkanizmi ta' artirar qed imorru kontra trattat. Jien minix ta' sex sorpriż għaliex din l-Unjoni Ewropea hawnhekk li qed taħdem politika armonizzata ta' salarji mhijiex ħolma hija illegali ħalluha kif, eh, kif jgħidu it-trattati għal kompetenza tal-gvernijiet bħal tiegħi ġewwa Westminster u bħal ta'kom ġewwa l-Irlanda. Grazzi, Onorevoli Clark. Issa biex nispiċċaw dan ir-round tal-kelima fisem il-gruppi għal-membri mhux affiljati l-Onorevoli Hans Peter Martin għal żewġ minuti. L-Irlanda hija lezzjoni traġika għalina. Aħna dejjem iċċelebrajna dan il-pajjiż bħala l-eżempju l-eżempju fil-konfront tal-pajjiżi il-ġodda li daħlu fl-Unjoni Ewropea dwar xista jinkisef fl-Unjoni Ewropea. Diġà kienu qed jiġu permessi l-linji ta' politika ħżiena u dan wassal għal din il-bużija spekulattiva u kol fil-qasam fiskali ma natat lebda attenzjoni illi ma kienx hemm kompetizzjoni hemmhekk. Inti għamilt l-istess punt nafu illi ħafna nis mill-Awstrija iddeċidew illi imorru ġewwa l-Irlanda li hemmhekk ma kellhomx għalfejn ħalsu t-taxxa. Issa qegħdin naraw illi din il bużija Irlandiża infaqat u ħafna nies kienu diġà ġew imwissija dwar il-konsegwenzi. Issa għandna sitwazzjoni fejn hemm sensazzjonijiet kontra l-Unjoni Ewropea li qegħdin naraw illi qed ifeġġu għaliex għal darb'oħra l-politika l-ħażina qed tiġi magħżula. Dan huwa pakkett kbir ta' restrizzjonijiet li qed jiġu imposti fuqhom. Għalhekk kummissarju nafu mill-istorja tal-IMF, tal-programmi tal-IMF, tal-programmi tal-Bank Dinji illi fl-aħħar mill-aħħar din it-talima daqshekk ħarxa hija waħda inevitabbli meta nsibu f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Iżda hija ħasra li l-Irlanda ma rifjutatx it-Trattat ta' Lisbona meta kellhom ċans jirrifjutaw it-tieni darba għaliex qegħdin naraw din il-kostruzzjoni Ewropea. Iżda dak li għandna bl-Unjoni Ewropea hija karozza, hija Porsche, li tinsab u dimnet u eh, Volkswagen Beetle li tinsab wara net. Neħtieġu benchmarks, neħtieġu dawn il-limiti li jkunu indaqsa l kulħadd neħtieġu gvernanza ekonomika. Għaliex ma nistgħux noqogħdu nimxu l qoddim nimxu lura, nimxu naħa jew oħra, għaliex din mhijiex sostenibbli, mhijiex miex ser twassal għal Ewropa uda Ewropa li tgħix fil-paċi, ma ser twassal għal diżastru, issa ngħaddu għal kelima individwali. L-ewwel wieħed għal żewġ minuti l-Onorevoli Filip Buland. Filip Buland. Grazzi ħafna, President. Bil-kriżi u anki nafu bil-problema tal-bini, l-istat tal-Irlanda kellu intervjeni em, rajna ġifir il-problemi tal-amministrazzjoni lokali, sikurta soċjali, li huwa 32% tal-GDP fl-2010 jekk ridu dawn eh, kollom aċċess għal mekkaniżmu ta' għajnuna finanzjarja hemm ċertu obbligi biex ibidlu il-reġim ta' taxxa u anki ta' soċjali għalina eh, jiena bħala tabib ma tistax taqbad tagħti medicina eh, bla doċ mingħajr ma tarax qed tikkawża l-problema u irridu naraw li dan japplika u kol għal dal-pajis biex ġifri li problemi ma jibqawx em u li zbalji ma jkomplux em bżon li l-rata tal tkun ta' 10% tal-GDP fl-erba snin li ġejjin. U il-fat li trid tkun hemm solvabilità konsolidata Bekk il-bank ikun jista' jinkoraġixxi nies biex forsi jagħmlu investimenti differenti. F'termini ta' sussidjarità, anki ġifri mill-memorandum mal IMF, din is-solvabilità tkopri u il-pensjonijiet u anki ċertu tnaqqis ma jfissirx li eh, l-Unjoni Ewropea se tindaħal issa se fil-affarijiet ta' sussidjarità li tgħid kemm se għandhom ikunu ċertu pagi minimi, imma dan din tista' toffri triq ta' ċertu garanziji. L-Irlanda bħal pajjiżi oħra fid-diffikultà tajjeb li nipproteġew imma mhux eh, eh, għal prezz mingħajr ma nkunu nafu eżattament fejn sejrin. Signor Bula, quiero decirle que, eh, y aprovechar para deciros a todos ustedes que si acelera. Grazzi sur Bulon, xtaqt ngħid li meta titkellmu taġlu, l-interpreti ma jlaħqux ma'kom, ma jistax ikun kull darba dejjem taġlu u dejjem taġlu iktar. Jina responsabli mill-bjuħu tal-multilingwizmu u qegħdin naraw kif forsi nbidlu s-sistema. Tfisser li l-interpreti jgħidu l-president per ta' buttuna li, li minn ikun qed jitkellem ikun qed jitkellem jaġġel wis. Aħna qed nippruvaw li namlu eh, dawl li jiflaxxja qudiemkom biex ma joqgħodx il-president jgħidilkom inti meta wieħed ikun qed tant jaġġel jew taqraw mot maġġel, se tkunu tistaw taraw, nisperaw il qudiem eh, intom stess meta jagħmlulkom l-interpreti sinjal li qegħdin taġlu xtaqt biss infakkarkom fil-problema. Is-sur derossa minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Il-Memorandum of Understanding fil-qafas ta' dawn l-affarijiet tas suq tax xogħol huwa bbażat fuq um, teorija sempliċi ġifiri li pagi baxxi se u il-qatt. Imma dawn huma ħmerijiet għax fil-prattika ma jsirx hekk. U jiena l-attenzjoni tal-Kummissjoni nixtieqna tirakom l-attenzjoni għal rapport ta' sena l-oħra li tgħid li il-kumpanniji jippreferu li ikkaċċu n-nies milli naqsu l-pagi. L-raġuni għaliex fl-Irlanda ekġara ġara ġifiri. Jiena għalek nappella l-Kommissjoni biex tkompli t-rispetta l-liġijiet Ewropej u ma toqgħodx tindaħal f'affarijiet bħal dawn. Ovvjament fl-Irlanda għandna ftehim ta' sħubija soċjali Eh, u għalhekk eh, ma kienx hemm violenza fit-torroq fl-Irlanda għax il-gvern l-awtoritajiet ippruvaw jagħmlu l-aġġustamenti tas-suq tax-xogħol sabiex niżguraw eh, kif nistgħu forsi nirkupraw nqum fuq saqajna mill-kriżi. Ovvjament din id-deċiżjoni rat il-progress isir fl-Irlanda imma il-programm mhux qed jasal, jiġifieri li jgħin l-ekonomija tikber fl-Irlanda, l-ekonomija mhux tal-li mhux qed tikber tal-li qed tonqos għalhekk dan kollu li jerġa' jiġi negozjat mill-ġdid għalhekk jiena nixtieq ngħid li dak kollu għandu x'jaqsam ma' tax-xogħol, kwistjoni tul problemi għandhom jitneħħu. U l-Gvern tal-Irlanda, l-partit tiegħu u membru tiegħu se imur lura fuq il-minimum wage costs. Anki intom jekk ma taqblux se nagħmluh u kull attentat minn eh, naħa li intom tindaħlu għal regoli li sajlhom għandna għal dawn l-aħħar 50 mhux se tfixkluhom kif tixtiequ għax il-gvern huwa determinat li il-social partnership ikompli jagħmel ir-rwol tiegħu sabiex ikonna paċ industrijali u jkun iktar progress nishtiq eh, nikkonkludi u ngħid il-President qed eh, jitlob il-kellim biex jieqaf u l-kellim jieqaf. Grazzi ħafna Sur De Rossa. Issa minuta u nofs. Signora Figueiredo. Grazzi ħafna President kwistjoni verament serja naraw din il-xejra fl-Ewropa minħabba l-kriżi qed nagħmlu ktar pressjoni fuq l-istati membri u dan qed iġib it-tnaqqis ta' salarji in-nies qegħdin ukoll jintbatu l-emmolaw biex ikun hemm iktar profitti għal gruppi ekonomiċi l-kbar. Ġifieri din hija l-irda li ġib maħa il-kapitaliżmu. Il-irda li ġib miegħu il-kapitaliżmu. il kapitaliżmu hemm bżonn naraw ukoll dan il-pakket tal-kompetittività li se jwaqqaf ukoll il-salari mill-li jizdidu. Eh, dan jinvolvi eh, ovvjament ċertu riformi. Aħna rajna dan isir fil-Portugal, fil-Greċja u fl-Irlanda. Verament situazzjoni mwera, il-pensjonijiet eh, frizzati, il-pag jitnaqsu, anki min għandu pensjoni verament zaħira u kol naqsitilom nis li qed jgħixu fil-xifer tal-faqar. Mill-lider 500 euros kull xar u għawis u se titnaqa ċifra ta' 15 euro. Nafu li 13% ta' nisa li jaħdmu fil-Portugal 13% biss jirċifu din il-paga ta' 500 euro fix-xar. Hemm bżonn li n-nies tal-politika wkoll jisegwu il-pjan ta' li ġib ġib iktar problema, iktar, iktar problemi, iktar faqar u il-kapitalisti jibatu l-flus tagħhom fit-tax havens biex ma jħallsux taxxi dejjem inkomplu noħon u il fqir Hemm min jgħid li li issa imis l-allima li joħorġu jistrajkjaw u se jieħdu sem f'demostrazzjoni kontra li et, kontradixxu dawn il-linji ta' politika. Issa Hans Peter eh, Martin issa sik xi ħaġa. Inti taċċetta l-mistoqsija? Iva, Sinjura, dak kollu li għadek kemet inti, minn min, min dak kollu li għed, tistessa tejdinna ximbidel fl-attitudni eh, lejn l-Unjoni fil-Portugal. Iġifiri, isħubija, qed tinħas mod differenti, għas sentiment fil-Portugal? Meta wieħed qabel ma l-Irlanda, eh, l-Irlandiżi dejjem kienu uforiċi li jkunu ma mal-Unjoni. Intom rajtu l-istess effetti fil-Portugal kif qed jaraw l europa n-nies tagħkom issa Għandek 30 sekonda biex tirrispondi. Is-Sur Martin. Grazzi ħafna hija mistoqsija interessanti u joħroċċar li dawn il-linji ta' politika tal-Unjoni qed joħolqu ċertu disgwit, ċertu n-nies li qegħdin jirrebellaw kontrihom u għalhekk qed naraw in-nies li jimmarċjaw anki l-għallima u fit-19 ta' Marzu l-Konfederazzjoni tal ħaddiema fil-Portugal set torganizza demostrazzjoni kbira fl-Lisbona in-nies se jipprotestaw kontra dawn il-miżuri antisoċjali. Ovvjament dawn ikollhom effett fuq in-nies u fuq l-attitudni tagħhom għax meta pajjiż ikun għaddej mir-riċessjoni, in-nies jgħixu f'sitwazzjoni iktar prekarja u jkun hemm iktar eh, problemi bejn il-klassijiet soċjali, ovvjament dan joħloq ċertu eh, eh, ċertu nies li ma jkunux kuntenti. Issa nissimgħu is-Sinjura Ulfskok. Grazzi ħafna, President. Il-Komissjoni Ewropea qalet li qed nimponu regoli sabiex niminaw il-ftejmiet eh, kollettivi u mnimmina u kol il-msiħba soċjali għanna namluħ, imma jien naħseb li eh, dan imur kontra l-influenza li jista' jkollhom dawn l-imsieħba u jagħmel intoppi wkoll fuq in-negozjati kollettivi. Jiena naħseb li l-każ tal-Irlanda mhuwiex każ iżolat għalih għax se jkun hemm l-effetti l-istess fuq ċerti pajjiżi oħra. Jiena nemmen il-Kummissjoni Ewropea għandha terġa' tfassal minn ġdid il-charter, il-karta. il charter il karta għax l-imsieħba soċjali edin iqisu li hemm ċertu diktat isu impożizzjoni minn fuq xejra ġdida isa di li kull ma tmur iktar tinfirex u mhux b'dan il-mod aħna se nġibu l-ċittadini viċini iktar tagħna, anzi qed nagħli qed inresquhom iktar il-bot. Hemm bżonn naraw x'namlu f'dawn iż-żmienijiet koroħ. Grazzi, issa minuta, Is-Sur Cornelius de Jong. Grazzi, President. Fl-Olanda, ftit huma n-nies li jissuspettaw li fi Brussel aħna noqogħdu niddiskutu l-pensjonijiet tagħhom u anki s-salarji tagħhom. Inna nisimgħu proposti naraw li l-Kunsill forsi jista' ineħħi il-salarji blindiċi jaraw xikunu eh, l-ammonti massimi ta' li salari jistaw jitilaw, kif jistaw jitilaw dan il-salari, imma imma rdux ninsaw li jem il-salarju minimu fl-Europa. Aħna irridu li nis jirċivu salarju dak li jistħoq ilom. imma imħasba dwar in-nis ta' kuljum, in-nis tas-soltu Anki l-istampa li qed tagħti tagħha eh, nfisha il-komunità. Jiena forsi nittama li l-Komissjoni tista' tbiddel din l-istampa li qed eh, tagħtu l-impressjoni li qegħdin tagħtu każ in-nies normali. Grazzi Sur De Jong. Issa, Sinjura Silvana Rapti. Grazzi ħafna, President. intom tajtuna riċetta. Riċetta li fija żewġ struzzjonijiet l-ewwel net irridu in-maqfu darba dejjem il-collective bargaining agreements u għettunna li rridu innaqsu il-pagi minimi. Intom, tkomplu tagħtu dawn l-istruzzjonijiet isa ir-riċetta tat-tabib lil l-pazjenti kolla, n-nis kolla, anki l-Greċja eh, għettu l-istess ħaġa, anki jekk kontu tafu eżattament x'qed jiġri f'dan il-pajis. Intom taħsbu li din il-riċetta tat-tabib u kol tista taħdem fil-Greċja jiena Griega, jiena membru tal-Partit Soċjalista fil-Gvern u li qed jagħmel l-almu tiegħu verament biex joħroġ il-Greċja mill-situazzjoni li poġġowa fija gvernijiet tal-lemin. Aħna diġa kena ħabtu wiċna mal-collective agreements U għamilna affarijiet radikali, riformi radikali, ma, ma, ma ksibna lebda riżultati. Inti qed tgħid li tagħmel qed tagħmlu dan kollu għal ċittadini u għall-konsumaturi, imma jekk dawn jibdew jirċifu kull xar inqas flus, mhux se jkollhom flus jonfqu, u kif se noħorġu mill-kriżi? Din dan huwa ċirku vizzjuz Għaliex qed tagħtu riċetta ta' tabib li mu għettejn xejn. Anzi, ġib biss dannu għad-diċenza, għad-dinjeta tal-ħaddiema għax tiġġelhom jagħmlu xogħol inqas dinjetus. jitus. kol e, wkoll fuq il-aspetti wkoll soċjali. Il-President waqqaf il-kelliema. is senjura Jutta Steinbrook. Minuta, Senjura. Grazzi ħafna, senjura, Grazzi ħafna, eh, President, Sur Komissarju, xi kultant jiena inħoss li dawn ir-riċetti tridu tapplikaw malikom stess biex taraw eżattament kif qed taġixxu fl-Ewropa. Jien mill-istqarrija tiegħek ħadd l-impressjoni li qegħdin qegħdin tgħixu f'xi torru tal-ivorju fil-Kummissjoni. Titkellmu fuq il-pensjonanti, fuq in-nies li jieħdu l-minimum wage, dawn huma nies li qed iħallsu għal dawn din it-tip ta' politika, intom istatattakom qegħdin tisfruttawhom kif tridu. U Laqas biss jiena rċevejt risposta ta' mistoqsija li għamilt il-Kommissjoni tikkonferma li dan kollha li l-pagi minimi, il-minimum wage hija l-kompitu tal-Istati membri u ma jistax ikun li inti it-tini risposta jo ma tili xon kella t tini eh, risposta differenti. Il-ċittadini Ewropej mumiex kontenti intom u koll għedin id-dajfu il- il-moviment trade unionistiku, il-dialogu soċjali et u kol imur għallar, ġifiri l-iktar il-foqra għedin pattu dan kollu. Grazie ħafna Jutta. Il-Sinjura Blinkovic Juti għal-minuta. Grazzi, President. F'kondizjoni ta' krizi ekonomika, il-pajjiżi jridu wkoll jarfu responsabiltajiet jagħmlu l-obbligat tagħhom imma responsabiltajiet ivarjaw meta wieħed jgħid kif se jeleb il-kriżi hemm bżonn li jkollna bilanċ fil-budgets hemm bżonn li nelbu l-problemi, imma kif se nagħmlu daw? Dawn nagħmlu ħaskapitu ta' dawk li iktar fil-bżonn il-Kummissjoni għandha dritt li timponi fuq il-gvernijiet biex dawn naqsu il-pensjonijiet u s-salarji flimkien ma' benefiċċji oħra sur kummissarju inti semmejt fuq l-MOU mal-Irlanda imma iffirmajt memorandum e, simili mal-Ladvja. Inti għamilt pressjoni fuq il-gvern tal-Ladvja sabiex dan u kol innaqqas il-pensjoniet il-Ladvja ikkonformat imma il-Qorti Kostituzzjonali tal-Ladvja id-deċidiet li din kien imur kontra il-Kostituzzjoni u għalek il-Ladvja kella tmur paslura u terġa iżom mal-livell tal-pensjoniet li kella qabel. Għalek qabel tiffirmaw dawn it-tip ta' memoranda, hemm bżonn li jintom tkunu tafu xi xinuma il-konsekwenzi soċjali wkoll il-kondizzjonijiet legali. Grazzi ħafna. della kollega Evelyn Regner. Grazzi u l-aħħar kellima ja Evelyn Regner. Grazzi u l-adwa tajba kummissarju. Proposti li għanna u d-dimna l-lum jidru li ser li lil dawk in-nies li diġà qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli. Għedin titkelmu dwar ehm, bargaining decentralizzat fuq il-pagi u din hija sempliciment manuvra li għalix mm, hija diffiċli ħafna li tikkontrolla l-spekulazzjoni finanzjara trid koordinazzjoni makroekonomika xirqa. Aħna edna fil-parlament din il-ġimgħa fil-vot tagħna fuq il-Financial Transaction Tax aħna għandna um, ekonomija ta' social market u dak li qegħdin namlu issa mhuwa xejn eh, li mhux qed juri dan, mhux qed juri li aħna għandna eh, social market economy. Aħna għandna bżonn politika tal-pagamenti li hija bbażata fuq iktar solidarjetà u għandna innaqsu il-differenza li hemm bejn il-foqra u s-sinjuri iktar milli inżiduha kif qalet il-kollega tiegħi morru lura għand in-nies li kkawżaw il-kriżi u itolbu il-flus minn għandhom u itolbuhom jikkontribwixxu. Grazzi. Issa ngħaddu għal eh, proċedura tal-KHDI għandi lista mhux ħażin, lista ta' sitt kellima. Nibdew bis-Sinjura Bazisku. Dik minuta jekk jogħġbok. Grazzi, ser nipprova nżomm fil-qosor kemm jista' jkun. Fil-rigward tal-produttività eh, l-unit labor cost, jiena naħseb li aħna analizzaw is-suq is-sitwazzjoni fis-swieq. Il-produttività tiddependi fuq il- kwantità ta' kapital akkumulat u affarijiet oħrajn jekk aħna naraw situazzjoni fil-Ġermanja u fir-Rumanija, situazzjoni ferm differenti u ma kienu qegħdin isegwu politiċi ekonomiċi differenti għal ħafna żmien. U għal daqstant hemm din id-differenza u ma tistax tipprova tnaqqas din id-differenza daqshekk malaj li hemm bejn dawn il-pajjiżi. Hemm xi pajjiżi li mhux jagħmlu riformi pereżempju ta' sistemi tal-pensjonijiet tagħhom Iżda ma nistawx li dawn il-miżuri ta' austerita jiġu posti fuqna hekk dan il-mod rridu nieħdu konsiderazzjoni differenzi demografiċi u ikkonna politika iktar realistika fuq l-infiq pubbliku u l-offerti pubbliċi. Grazzi ħafna, Senjora Bazisku, issa nadu sur kutax. Grazzi. Jiena mm, nifhem bisih il-prinċipju tas sussidjarjetà. Iżda jiena ma naħsibx li il-pensjonijiet jaqgħu fiħdan kompetenza tal-istati membri u qed jiġu dibat qed niddiskutu fuq livell Ewropew aħna għandna l-kriżi ekonomika, popolazzjoni qiegħda tixjih u rata ta' twelit iktar baxxa dan il-fattur ma' ferm importanti ħafna ċittadini edin per eżempju jħalsu il-funds eh, ta' pensjonijiet privati. Iżda xieġri minn dawk in-nies li ma ħadmux għal biżejjed minn u ma nistgħux iħallsu għal dawn it-tip ta' funds. Ħafna nies għal daqsant jiddependu fuq dawk pubbliċi. Fir-Rumanija il-paga minima hija 160 euro u għal daqstant eh, din hija sitwazzjoni diffiċli ħafna għalihom naħseb li l-Kummissjoni għandha tiġi tinvolvi ruħa iktar u tagħmel livell minimu ta' pagamenti u ta' pensjonijiet. L-ewwel pass ikun li nagħmlu analiżi ta' tqabbil bejn is-sistemi ta' pensjonijiet differenti li jeżistu. Grazzi Sinjura Mattia sek joġbok. Grazzi ħafna President Kummissarju. Aħna din nitkellmu dwar il- proposti dwar il-pagamenti, dwar il-riforma tal-pensjonijiet, bażikament dawn huma proposti inġusti. Dawn huma riċetti li huma żbaljati u nafu li mhumiex tajbin għaxajnijom f'ħafna eżempji f'Ispanja, fl-Italja, il-Greċja, l-Irlanda, eċetera. Dan huma sitwazzjonijiet differenti f'daw il-pajjiżi kollha u aħna lura ma nistgħux nimponu sempliċement eh, sistema li tapplika għal kulħadd. Aħna irridu nwafqu din is-sitwazzjoni li qiegħda tesplojta il ma biex jibbenifikaw eh, jibbenifika l-kapital. Irridu noqogħdu attenti għall-interessi ta' ħaddiema u nies li ġaqegħdin f'sitwazzjonijiet prekari. Nistiqna laqbel ngħid, Kummissarju li aħna ma nistawx nibqgħu noqogħdu nikkundannaw lin-nies u dawn jispiċċaw fil-faqar. Grazzi. Grazzi Marisa, eh, kil il-ħin. Signora Konsari. Grazzi, President. Ix-xejra ġewwa l-Ewropa bħalissa hija l populiżmu tal-lemin u l-qalba ta' dan kollu hija oppożizzjoni lejn l-Unjoni Ewropea u dan ifisser li l-Ewropa Soċjali qiegħda titlef fir-rigward tal-Market Europe. U aħna qegħdin narħaw attakki pereżempju fuq kull tip ta' ftehim ta' collective bargaining jew inkella ta' pagamenti qed nisimgħu dwar uh, wage flexibility iżda din mhux uh, uh, kull leġislazzjoni vinkolanti qed ikolla ċertu riżultati u hawnhekk qegħdin ukoll għal darba oħra nsemmu l-kwistjoni tal-Ewropa Soċjali u importanti li aħna nistgħu nżidu il-pagamenti dejjem jekk in-nies jaħdmu iktar imma mhux bħalissa ma nisejrin fid-direzzjoni tajba. Grazzi. Is-Sur Rubik se jogħġbok. Grazzi ħafna President. Sfortunatament l-Irlanda miex l-unika pajjiż li ġiet milquta minn dan. Hemm ukoll il greċis da barra minn hekk hemm ukoll il-Latvja li kellha dibat il-konsegwenzi tal-miżuri kollha li ħarġu mill-kriżi tal-banek il-minimum wage fil-Latvja hija baxxa ħafna l-pensjonijiet naqsu wkoll u kol il-paga minima naqset ħafna. Jien hemm ħafna protesti u il-Latvja tilfet wieħed minn ħamsa tal-popolazzjoni tagħha. Ħafna nies telqu u mar barra mill-pajjiż. Il-Fond Monetarju Internazzjonali li suppost kellu jgħin u jsalva l ladvja ħareġ uh, b'rekwiżiti diffiċli ħafna. Aħna provajna nsalvaw il-banek, użajna xi fondi għal-banek iżda mhux għaċ-ċittadini. M'għandekx iktar ħin jgħid il-President. L-aħħar kellim taħt il-proċedura tal-KHDI u għassur Darden. Grazie ħafna, President, Komissarju, jiena nixti eh, nejt li naqbel ma' Sur de Rossa għax ir-rekomandazzjoni tal-IMF għall-Irlanda qed naraw li dawn qed jaqblu ma' min qed jiddeċidi fuq livell oli fil-politika eżempli oħra l-analiżi tal-tkabbir tal-Kommissjoni meta naraw ukoll l-età legali tal-pensjoni meta din titqabbel mal-età tan-nies il-patt tal-kompetitività u anki l-effett l-inflazzjoni fuq salari, specialment fil-Belġu pajizi. Umbat, fil-narawx bżon il-kommissarju jisma li ċittadini, għax ċittadini mux edin jemlu fil-proġett Ewropew. U naraw n-nis jgħamlu demonstrazzjoni kif ġara settembru fil-Belġu. Grazie, Sur Darlene. Wasalna fit-tmiem tal-proċedura tal kdi u serna l dan id-dibattitu kummenti minnaħa tal-Kummissarju Han li ser jitkellem dwar il-kummenti ta'kom. Kjoġbok. Grazzi, Sur President, l-ewel net jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kontributi tagħhom. U jiena nwedkom li ser nikkonsidra il-kummenti tagħkom. Nixtieq ngħid kemtejn dwar l-importanza u l-rilevanza ta' dialogu soċjali. Għanna nirrekonoxxu bisħiħ l-importanza ta' dialogu soċjali u relazzjonijiet kostruttivi industrijali aħna dejjem ħdimna ma' l-imsieħba soċjali fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ma' pajjiż individwali bħal pereżempju il-Kummissarju Ren taqa mal-mexxejja eh, tal-unions fl-Irlanda mal-ICP, l-IMF, etc. meta huma nnegozjaw il-programm fl-aħħar ta' Novembru ma ser jibqgħu jaħdmu fil-missjoni li jmiss f'April u f'okkażjonijiet oħrajn. Ukoll, kontrarju għal xi allegazzjonijiet, il-Kummissjoni ma sfurzatx l irlanda biex tnaqqas il-paga minima jew inkellam fiq soċjali. Dawn kienu ppreżentati mill-ex gvern eh, Irlandiż flimkien ma' miżuri oħra fiskali li kienu qegħdin jimmiraw għal stabilità ekonomika tkabbiru l-kreazzjoni tax xogħlijiet għal darb'oħra ħanerdu nitkellem dwar il-bażi legali tal-kundizzjoni tal-ekonomija eh, politika politika tal-ekonomija. Hawnhekk għandna artiklu 3 paragrafu 5 ta' regolamentazzjonijiet 407 mill-2010 li stabilixxi il-stabilization mechanism u artiklu 2 paragraf 2 ta' deċiżjonijiet 2011/77 l-Unjoni Ewropea li tat assistenza finanzjarja lill-Irlanda. Dawn kollha narawhom f'artiklu 122 paragrafu 2 ta' trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-Memorandum of Understanding jisemmi kondizjonijiet speċifiċi li jitkellmu dwar kondizjonijiet tal politika soċjali per eżempju iżda ma eh, jiddubitawx il-bażi legali ta' dan lat ma hemm l-ebda kontradizzjoni lanqas ma' artiklu 152 jew inkella eh, artiklu 153 l-ewwel artiklu hija dispożizzjoni ġenerali ma jiskludix il-bżonn ta' miżuri partikolari. Din id-dispożizzjoni ma tikkreax lanqas eh, drittijiet dettivi għas social partners. Artiklu 153 paragrafu 5 jitkellem dwar il-kontenut u l-miżur li jistgħu jiġu eh, adottati taħt artiklu wieħed ta' 153. L-Unjoni Ewropea mhux adottax dan taħt l-artiklu 153 53 għal dan il ma japplikax. U għas artiklu 10 mandux jiġi minsi. Iżda Dan kollu ma jfissirx li bħala konsegwenza ta' artiklu 153 paragrafu 5 l-ebda miżura li ma jkollha fett fuq il-pagamenti ma tistax tiġi adottata bbażi ta' artiklu 122. Abbażi ta' artiklu 122 eh, m'hemmx reglamentazzjonijiet ta' kwistjonijiet iżda joffri biss dispożizzjonijiet dan naraw f'artiklu 122 paragrafu 2 għal daqstant mem lebda program legali fil rigward tal prinċipju la konferen. U kol il-prinċipju tal-Economic Policy eh, Conditions miex dwar il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-politika soċjali u l-pagamenti u dan, iko, dan program ħafna eh, mill-qsma politiċi għal ħafna minnhom kompetenza li taqaf dan l-istati membri il-kondizjonijiet tal-politika ekonomika tal-program u ma penji tal-Istati membri flimkien mal-Unjoni Ewropea u l-IMF u l-miżuri li jisser jittieħdu biex eh, ikun hemm finanzjament bejn l-Unjoni Ewropea u l-IMF. U fl-aħħar il-Kummissjoni tilqa' bisħieħ li kwalunkwe assistenza finanzjarja għandha konsegwenzi soċjali ovvjament. Iżda l-għana lini tal-dan it-tip ta' programm huwa li jiġu evitati konsegwenzi iktar gravi billi Eh, niprivaw noħolqu iktar xogħlijiet u iktar tkabbir. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Is-Sur De Rossa, dan huwa point of order. Le, hemm kontradizzjoni bejn dak li qal il-Kummissarju. Il-President jgħid li dibattitu għamalu. Grazzi, Kummissarju. ħafna kelliema forsi jaħdmu li jasbu li hemm xi kontradizzjonijiet, iżda naħseb li l-intervent tal-Kummissarja laqdan dan id-dibattitu. president jgħid li dan il-punt spiċċa. Tista' tajli eżattament fejn hemm iktuf regoli li tista' tistaqsi point of order inti? Nixtieq nsaqsi xi domandi biex nidentifika eżattament meta kummissarju jkun hawn f'dan il-Kamra u jgħid li fuq naħa l-Irlanda mhux qed tiġi sforzata biex naqqas il-paga minima tagħha jew inkella tnaqqas il-protezzjoni soċjali. U mbagħad wara tajt li l-ftehim hija fuq kondizjonalità. Allura din hija kontradizzjoni, il-kelimet jiġi interrott. Jiddispjaċini jgħid il-President, dispieċini sur Derossa. Taf li jien inqisek bħala kollega simpatiku ħafna, iżda ma nistax nagħmel mod ieħor l-opinjoni tiegħek ħaqqa rispett iżda anke l-kummissarju l rispett. Allura ikolli ngħid li rridu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Rridu naddu għal punt li jmiss il-prevenzjoni ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem. Ġejja mill-Kumitat tal-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurezza tal-Ikel.